ovvjament huwa illi ikonna suq digitali uniku fil-Europa. Grazzi. Grazzi ħafna li kummissarju bekk nalqu dan id-debattitu l-votazzjoni seħ għada u nofsinar sinjuri seduta li mis sirada mid-disa ta' filgħodu sa' statejwa nofsinar. Il-programm huwa disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjakom il-koll tal-li domtu da' tard. Grazzi wkoll l-interpreti u nar u għawnek l-sessjoni.